azzjonijiet possibbli għas-settur industrijali Ewropew. Se nibdew bil-istqarrija tal-Kummissjoni. Kummissarju Degot, fissem il-Kummissjoni, jekk jogħġbok. Thank you, uh, Madam President. Grazie, Signor President. Rafuri membri tal-Parlament. L-Europa hija mħasba ħafna l-impatt devastanti tal-arar li kien hemm ġewwa l-Pakistan li erdu bosta ħajjiet, bosta komunitajiet madwar il-pajis. L-iskala ta' dan dizastru kienet waħda laqat mara bħala l-Pakistan l ispejjeż fil-bżonijiet umanitarji għall-ekonomija. U għall-ekonomija diġa li huma akbar ħafna. Il-kriżi hija kbira u għalhekk hemm bżonn ta' rispons immedjat iridu nieħdu konsiderazzjoni wkoll importanza strateġika tal-iżvilupp tal-Pakistan, is-sigurtà u l-istabilità fir-reġjun. Kunsill Ewropew fis-16 ta' Settembru appella biex ikun hemm pakett komprensiv ta' miżuri fuq medda qasira twila ta' żmien illi ser jgħinu biex ikun hemm l-irkupru tal-Pakistan u żviluppi wkoll. Ir-rispons inizjali tal-Unjoni Ewropea kien wieħed maġel u ġenerus. Il-kontribuzzjoni komuni tagħna hija dik ta' aktar minn 320 miljon euro. L-Istati membri u l-Kummissjoni Ewropea permess ta' flus cash. Dan huwa parti mill-UNP. Il-Kunsill Ewropew jirrikonoxxi li hemm bżonn ta' miżuri ambizjużi tal-kummerċ għal irkupru kupru u tkabbir għalhekk il-kummerċ huwa parti mill-rispons fuq medda twila ta' żmien għall-kriżi illi għaddejja. U għal dan il-għan il-Kummissjoni adottat fis-7 Ottubru proposta għal sospensjoni unilaterali tal-dazzi fuq l-importazzjonijiet. Din il-proposta issa resaqnija li l-Istati membri u l-Parlament Ewropew. Il-Komissjoni qed tipproponi biex tilliberalizza 75 linja ta' tariffi fuq l-importazzjonijiet mill-Pakistan li dan jammontaw 27% tal-importazzjonijiet attwali tal-Pakistan fl-Unjoni Ewropea u kważi 900 miljun euro. Dan se wassal għal żidiet fl-importazzjonijiet lejn l-Unjoni Ewropea tal-Pakistan żidiet ta' madwar 100 miljun. Din il-miżura għandha lan li tappoġġa l-isforzi ta' rikostruzzjoni tal-Pakistan. U għalhekk dal il-konċessjoni ser kunu limitati. Il-Kummissjoni qed tipproponi żmien ta' tliet snin. Minħabba n-natura tal-bażi ta' tessuti fl-industrija fejn huma dawk ta' 60% hemm ħafna prodotti fejn aħna qegħdin nipproponu liberalizzazzjoni u dawn huma l-iktar prodotti ta' tessuti, prodotti industrializzati oħra bħal etanol ukoll huma inklużi. Jekk il-Parlament u l-Kunsill kun jista' jaġixxi malajr kemm jista' jkun aħna tamol konna del miżuri fis-seħ fil-miżura fis-seħ fl-ewwel ta' Jannar 2011. Aħna qegħdin naħdmu ma' membri oħra ta' WTO biex aħna niksbu l-permessi neċessarji waiver ta' WTO li tittinata qabel mal-miżura tidħol fis-seħ. Il-konċessjonijiet tal-kummerċ irridu jagħmlu sens mod ekonomiku għal Pakistan iżda fl-istess waqt irridu jqisu wkoll is-sensitivitajiet industrijali fl-Unjoni Ewropea. Għal daqstant, meta ġiet infasla din il-proposta aħna ħadna konsiderazzjoni s-sensitajiet tal-industrija fl-Unjoni Ewropea l-iktar fil rigward tat-tessuti. L-analiżi tagħna wriet illi l-impatt fuq il-produzzjoni tal-Unjoni Ewropea ser tkun waħda modesta. Iż-żidiet fl-importazzjonijiet ta' 100 miljum ti korrispondi għal inqas minn 0.5% tal-valur tal-produzzjoni tal-Unjoni Ewropea ta' dawn il-prodotti liberalizzati li jammontaw għal 24 biljun. L-apposta l parlament Ewropew biex din il-proposta titwetta huwa Neħtieġ biex ikonna stampa ġenerali ta' solidarjetà mill-Unjoni Ewropea. Il-kummerċ tista' tkun parti importanti minn soluzzjoni fuq meta twila ta' żmien mill-Pakistan għandna skeda jibsax naħdmu fuq u tistgħu toqgħodu fuq fuq l-istaff tiegħi biex nispjegalkom l-approċċ tagħna u nneħħilkom xi tħassibiet li jista' jkollkom. Grazzi ta' sew, Sinjura President. Grazzi. Issa il-kellima tal-gruppi fisem il-PPE l-onorevoli Melu għal 3 minuti. Grazzi, Signora President. Jina għandi simpatija kollha tija. Situazzjoni ġewwa l-Pakistan iżda din id-deċiżjoni hija traġika għall-Ewropa l-iktar għal ċertu pajjiżi illi diġà iffaċċaw problemi kbar bħal Portugal, il-Greċja u Spanja. Ser natikom eżempju. L-industrija tat tessuti u tal-ħwejjeġ tammonta għal 11% tal-esportazzjonijiet totali. Aktar minn 20% tal-industrija tal-proċessar u f'ċertu prodotti hija 80% illi jisiru fil-Portugal dawn 80% fi 27 stat membru jista' jkunu ftit tal-Kummissjoni iżda għal portugal ifissru ħafna l-Unjoni Ewropea ma tistax tistaqsi lil dawn il-pajjiżi biex japplikaw miżuri daqshekk kbar biex jikkontrollaw deficit fil-kontijiet pubbliċi u mbagħad jieħdu deċiżjonijiet illi jmissu il-qalba tal-kreazzjoni tal-ġid u tal-żamma tal-postijiet tax-xogħol f'dawk il-pajjiżi. Kolli ngħid li din id-deċiżjoni hija attakk fuq ir-regoli normali tas-suq Jiena bl-ebda mod ma niddefendi protezzjoni tas-suq, iżda irrid ikun hemm difiża tar-regoli tajbin ta' suq illi jaħdem tajjeb u suq illi huwa ġust. Din id-deċiżjoni sejra tippermetti biex fl-Ewropa jidħlu prodotti li huma magħmula fil-Pakistan illi ser ikollhom prezzijiet baxxi illi ma jistax jilħuhom il-kumpaniji tagħna għaliex il kundizzjoni ta' produzzjoni hemmhekk huma totalment differenti. Għal daqstan din hija kompetizzjoni mhux ġusta, kompetizzjoni inġusta. Il-kumpaniji fil-Pakistan m'għandhomx pejjeż soċjali għal ħaddima tagħhom, m'għandhomx pejjeż ambjentali xi ħallsu. M'għandhomx tħassib partikolari biex jiġġieldu r-realtà illi hija dik tax-xogħol fost it-tfal, m'għandhomx restrizzjonijiet ekwivalenti għal materja prima u saħħa pubblika. Għal daqstant jiena ma nafx kif deċiżjoni radikali bħal din tista' tittieħed mingħajr ma jkun hemm rapport raġunat dwar l-impatt negattiv fuq il-pajjiżi involuti. Jiena nista' ngħidilkom dwar dawn il-konsegwenzi li huma elu falliment ta' kumpaniji fl-Unjoni Ewropea l-iktar fil-Portugal u iż-żieda fil-qatt. Xi ħadd irid jinżamm responsabbli għal dan xi stadju jew ieħor. Jekk din il-proposta tkun waħda inevitabbli, hekk joġobkom għall-inqas ħudu konsiderazzjoni ċertu affarijiet bħal per eżempju limitu fuq il-kwotas. Aħna għanna fuq dan il-limitu fuq l-etanol iżda mhux għat-tessuti. X'ngħidu għal-VAT? Immaġinaw kif il-kompetizzjoni diretta eh, jistaw sofruwa eh, ċertu kumpaniji. U dwar il-materja prima, il-Pakistan ma jippermettix biex il-kumpaniji Ewropej ikunu jistaw jinjorawa. Grazzi, President, grazzi, Sur Melo, issa l-Onorevoli Martin, għas-Soċjalisti Demokratiċi. Jiena nista' nifhem dak li qed jgħid is-Sur Melo, iżda jien ma nistax naqbel miegħu. Jiena nappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni biex tissuspendi użom l-importazzjonijiet tal-Pakistan fl-Unjoni Ewropea. Il-Pakistan ma kellu storja faċli huwa għaddej mill-ar perjodu possibbli. Huwa jinsab fil-gwerra kontra terrorizmu għand qed tiswilu 40 biljun dollari l-arar il-korna fuq l-impatt maqut ma dak ta' tsunami tal-2004 u għarar oħra din is-sena. Din hija ta' kbira għal kull pajjiż. Jiena dak li nappoġġa dwar proposta tal-Kummissjoni hija li aħna nagħtu l-Pakistan l-opportunità biex huma jagħmlu kummerċ meta jinsabu f'perjodu daqshekk diffiċli. Hija proposta intelligenti. L-ewwel kif qal il-Kummissarju 75% linji ta' tariffi li sejrin jgħinu kummerċ tal-Pakistan b'100 miljun euro fis-sena mhux ser jagħmlu dannu l-investiment tal-Unjoni Ewropea. Dan mhux ser jagħmel ħsara lill-industrija tal-Unjoni Ewropea u lanqas ser jagħmel ħsara lill pajjiżi li qed jiżviluppaw li jinsabu fuq l-istess livell tal-Pakistan għaliex l-ebda dawn il-linji ta' tariffi effettwati mimma prodotti fuq il-preferenza DDA. U din hija pozittiva. ħaġa pożittiva. It-tieni ħaġa li toġobni mill-proposta tal-Kummissjoni hija li għandha skadenza ta' ħin u ma tippruvax b'mod unilaterali li tibda reżoluzzjoni tal-GSP. Jina din toġobni għal-istat inċentiv l-Pakistan biex huwa jidħol f'konformità ma l istandard soċjali u ta' drittijiet tal-bniedem minn sal-2014 biex ikun jista' jikkwalifika l-GSP Plus fl-2014. Tagħtihom l-għajnuna tal-emerġenza li ma jeħtieġu issam l fistess waqt tgħidilhom illi huma għandhom dmir biex jirranġaw pajjiżhom jekk huma jridu jkomplu jikkwalifikaw dawn il-benefiċċji. Dan huwa test tal-ġenerożità tal-Ewropa u nittamaw illi aħna bħala Parlament inkunu nistgħu nkunu konformi miegħu, grazzi. Grazzi Onorevoli Martin. Issa l-Onorevoli Rinaldi fissem il-liberali qed jogħġbu. Grazzi President, eżis kollegi, Signora Kummissarju. Id-dibattitu tal-lum huwa punt li jinsab bej żewġ prinċipji ewleni l-ewwel net id-dmir ta' solidarjetà lejn pajjiż mill-qut minn diżastri naturali li poġġa l-kubtejh soċjetà illi diġà għandha tbatija strutturali u minnaħa l-oħra ħtieġa li kun hemm politika kummerċjali li tkun waħda bilanċjata. Issa bil-proposta tal-Kummissjoni li kun hemm sospensjoni tad-dazzi favur il-Pakistan l-Unjoni Ewropea bir-raġun qed tevita politika ta' għajnuna umanitarja biss li qed tippermetti biex il-Pakistan isaħħaħ l-ekonomija tiegħu ġifir s-soċjetà tiegħu. Li dawn l-74 linja interessati huma marbuta ma' tessuti u mal-ħwejjeġ ħwejjeċ xi ħaġa li ma nistgħux nevitaw għaliex dan huwa pajjiżi li jista' jesporta biss ħwejjeġ u tessuti. Aħna liberal demokratiċi nippreferu illi jkun hemm dan it-tip ta' miżuri milli jkun hemm għajnuna umanitarja illi ma tkunx tista' tiġġenera tnedija mill-ġdid tal-pajjiż ma dan kollu. Ma rridux inkunu nġenwi għallinna kollega Melo. U dan qegħdin nitolbuh l-iktar lill-Kummissjoni biex ma tkunx inġenwa. Illum tkellimna l-Kummissarju jafa din is-sitwazzjoni ta' ċertu distretti tal-tessuti per eżempju ġewwa Prato fl-Italja Prato U għakas partikolari tkellimna dwar u l-lum wara nofsinhar hemm sitwazzjoni li ma baqax taħt il-kontroll tal-awtoritajiet nazzjonali u hemm ċertu legalità iżda illi qed tipprova taġġat u anke fi żmien ta' kriżi fis-settur tat-tessut Ewropew, għalhekk ma nistgħux nistaqsu lis-settur tat-tessut Ewropew biex iħallas waħdu biss il-solidarjetà umanitarja għall-Pakistan, għalhekk aħna nistaqsu tliet affarijiet li konna strumenti ta' regoli biex nevitaw li jkun hemm xi pajjiżi oħra jkunu jistgħu japprofittaw minn dawn id-dazji fir-rigward tal-Pakistan biex ma nigravawx il-kriżi tal-industrija Ewropea tat-tessuti permezz ta' ċertu miżuri li jista' jkunu miżuri ta' appoġġ bħal pereżempju tnaqqis tal-ispejjeż tal-enerġija elettrika u biex nevitaw li noħolqu preċedent għal pajjiżi oħra illi forsi jistgħu jgħaddu minn dawn id-diżastri naturali. B'dan il-mod l-għajnuna il natu il pakistan jina nemmen illi se tkun għajnuna illi kullħat jaqsama u kullħat jista' jappoġġa anka fuq medda twila ta' żmien. U għajnuna bħal din hija tip ta' għajnuna li dan il-pajjiż jeħtieġ. Grazzi ek joġobkom taqbżux il-ħin li għandkom għad dispożizzjoni tagħkom. Issa fisem il-Konservaturi l-Onervoli Glozowski. Grazzi, Signor President. Signore, Kommissarju, aħna unnek illum intqajna biex nikkonsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex tejn lil pakistan biex jeleb il-konsegwenzi tal-arar. Irridu niftakru il 14 il-miljun persuna sofrew minħabba dawn l-arar li kienu arar kważi bħal tal-bibja apparti d-danni li kienem minħabba dawn id-danni il-dinja kollha ser sofri. Qegħdin naraw li l-Pakistan hija waħda mill-produtturi tad-deb abjad. Dan ifisser li l-produtturi tal-ħwejjeġ diġà ddeċidew li prezzijiet tal-ħwejjeġ sejrin jorew il-qoton huwa meħtieġ għal produzzjoni ta' dak li aħna nilbsu imma huwa meħtieġ ukoll biex jiġu prodotti flejjes fost l-oħrajn. Ninsabu fi żmien ta' kriżi u hawnhekk qegħdin nisimgħu dwar prezzijiet illi qegħdin jiżdiedu għalhekk l-iskala tal-problema hija skala kbira tassew. L-Onorevoli Porta xal-minuta. Fisem il-gwe. Qegħdin naraw illi minnaħa aħna għanna dawk illi qed jibbenefikaw mitħul ta' prodotti mill-Pakistan fl-Ewropa. Iżda minna l-oħra għanna numru zaħir ta' kumpanija u l-enin illi jinsabu f'territorji illi l-in mill-żona ta' diżastru. Illi dawn ukoll qegħdin jibbenefikaw permezz ta' din il-proposta tal-Kummissjoni din hija realtà. Dawk illi jibbenefikaw Mumiex il-foqra, il-morda, il-persuni b'disabilità, it-tfal, l-anzjani li mandomx dar. Dawk li qed jibbenefikaw huma il-kummerċant il-kbar. Aħna qegħdin nistrumentalizzaw diżastru. Qegħdin nistrumentalizzaw diżastru klimatiku biex aħna namlu negozju kif jaqblinna. Din hija xi ħaġa intollorabbli fil-proposta tal-Kummissjoni u aħna dwar din irridu naħsbu. Grazzi, Onorevoli Portax. Issa fisem li FD minuta u nofs Dear of Development. Aħna spiss nikritikaw il-Prim Ministru Cameron. Madonna kollu Prim Ministru Cameron kellu raġun meta staqsa għal preferenzi kummerċali biex ingħataw lill Pakistan. Issa jien qed nuża l kelma staqsa u qed noqgħod attent meta nuża għaliex huwa kellu jistaqsi. Minn mendu siħibna fl-Unjoni Ewropea renju Unit il-ħames l-ikbar ekonomija fid-dinja m'għandix l-awtonomija biex tiddetermina i l-politika tal-kummerċ anke bħala pajjiż tal anke ma' pajjiż tal-Commonwealth. Iżda Huwa fl-interess nazzjonali tar-Renju Unit illi il-Pakistan issa jikseb preferenzi kummerċali. Jiena naqbel ħafna ma' David Martin. Il-Pakistan mhux biss pajjiż li qed jiżviluppa b'170 miljun persuni li jgħixu fih u fruntieri strateġiċi mal-Afganistan, imma hija wkoll huwa wkoll pajjiż illi għandu 30 nuclear warheads. L-implikazzjonijiet tas-sikurtà ta' ta' tal-istat tal-Pakistan jista' jkun devastanti għas-sigurtà tad-dinja żviluppata kollha. Il-preferenzi kummerċali għal Pakistan f'dan il-waqt jistaw forsi jgħinu biex dan ma jseħx. Grazie tassew. Issa ser inkomplu bil-lista tal-kelli ma l-onorevoli Gaspari għal 3 minuti. Aziza, President, Senjuri, kollegi, jiena nasab li l-kol kem aħna rridu niftakru kem kienet drammatika situazzjoni fil-Pakistan. F'dawn l-aħħar ftit ġimgħat ħafna mir reġuni tal-Pakistan huma merqa kompletament u ħafna mill-istati membri fil-fatt arfu dan il-ħtieġa ħafna u ħafna nies qegħdin jinsabu bħalissa situazzjoni kritika ħafna u anke iżolati fi sptarijiet fid-djar hija sitwazzjoni tanti drammatika li qasbis bissir nistgħu nimmaġinaw. Aħna nixtiequ li ngħinuhom, però l-problema tagħna hija illi Naturalment aħna dejjem rridu eh, nejnu iżda ma rridux niċċabsu bil-ħmeġ ta' ieħor fl pero aħna nafu li dak li qed proponi l-Kummissjoni xort waħda jħassibna għalhekk aħna għandna dan id debattitu l-Kummissjoni sugġerit li aħna nużaw din is-sistema ta' preferenzi jina naħseb li din hija xi ħaġa tajba, però fl rridu verament nippruvaw illi naraw li aħna nkunu nistgħu u sabiex huma jgħinu lilhom infushom, però Irridu naraw kol xeffet dan qed ikollu fuq l-Unjoni Ewropea meta naħat ħarsa lejn dokument tal-Kummissjoni fil-fatt għadin naraw li fil-introduzzjoni għam miktub li n-net palissa n-net u għabta 100 miljon euro. Dan huwa verament għajnuna sostenibli għal Pakistan illi bija nistgħu nsolvu l-problemi kollha illi hemm u fis ikun għajna għajnuna sostenibli u għadin ngħidu li dan ħaj fisser ukoll 380 miljun euro għal għal budget tagħna u rridu naraw ukoll jekk dawn in-numri u miex daqseg ġusti, jina nkun nafu kol minnħat tal-Kommissjoni minn fejt iġib din informazzjoni jina nafu konvint li rridu nejnu l-Pakistan u lest illi jiena nispjega li ċittadini tiegħi anka fil elettorat tiegħi illi aħna għandna ngħinuhom però għal din lajnuna l-flus iridu jinġibu minn ximkien nixtieq li nużaw din l-opportunità li għandna u nibżaw l-opportunità li ħajkonna fil-ġimgħat li ġejjin sabiex verament aħna nikkonvinċu lill-membri kollha ta' dan il-Parlament Ewropew li l-miżuri tagħkom huma verament siwja jagħmlu ħafna sens u aħna nikkonvinċu wkoll lil daw kollha li huma involuti f'pajjiżi bħal Portugal, fl-Ispanja kif ukoll pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea li eh, għandhom bżonn tajn u nasab biex ngħidulhom ħalli jsibu perspettivi u jfasslu l-ġejjini tagħhom stess. Jiena naħseb li f'dawn il-ġimgħat li ġejjin verament aħna rridu nippruvaw naraw li jkun hemm kemm jista' jkun appoġġ għall-proposta tagħkom u jiena tista' seraħ mill-kooperazzjoni minaħat tiegħi grazzi. Għażewġ minuti l-onorevoli Susta, grazzi sew Signora President. Jina naħseb illi aħna irridu nkunu konxi bil-kriżi il l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri ta' qegħdin jgħixu bħalissa fuq livell dinji, kriżi tax-xogħol, tal-postijiet tax-xogħol, ta' tkabbir. Jiena qed nistaqsi x'inhi l-loġika li spiss nebbaħna. Xi pajjiżi Ewropej ma spiss il-Kummissjoni fir-rigward tal-relazzjonijiet internazzjonali tagħna. X'qed inebbaħna hawnhekk din il-miżura hija miżura li eh, faslet tal-Kommissjoni u sejra tissagrifika ħafna ċertu setturi industrijali l-iktar is-settur tat-tessuti għal daqstant aħna qegħdin nistaqsu għaliex f'kuntest bħal dak attwali aħna rridu naslu għal dawn it-tip ta' konklużjonijiet. Hemm min qed jgħidilna illi jista' jkun illi hemm xi protagoniżmu Ewropew fuq ix-xena dinija eh, li huwa marbut ma' dawn it-tip ta' deċiżjonijiet. Iżda fil-verità aħna nafu illi l-protagonizmu Ewropew m'għandux jaqsam u lanqas m'għandux jaqsam it-tentattiv illi nippruvaw innaqsu il-pressjoni anke terroristika illi qed timbena f'ċertu sistemi li jew illi hija marbuta ma' ċertu sistemi politiċi istituzzjonali. Il-verità hija illi lanqas għandux jaqsam l-arar illi kien hemm dan l-aħħar. Għaliex is-settur ta' tessuti fil-Pakistan mhuwiex eh, l-iktar fir-reġuni li ntlaqtu mill-arar. Ir-raġuni vera hija li nissanzjonaw settur għal darboħra biex dan nagħmluh favur il-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tal-industrija manufatturjera ġewwa l-Europa. Dan huwa dinja xaġa żbaljata anke f'termini ta' tkabbir ta' impjiegi fi żmien ta' kriżi ekonomika kbira u ħtieġa ta' tkabbir ta' vera minnaħa tal-Unjoni Ewropea fis-swieq dinjin fl-esportazzjoni tagħha u fl-abilità tagħha ta' innovazzjoni u ta' kwalità grazzi ta' sew. Grazzi Onorevoli Susta. Issa l-Onorevoli Karim għal żewġ minuti. Madam President, may I firstly thank the Commissioner and colleagues. Signor President, aziz kollegi, nishtu ringrazzja ħafna l-kollegi Martin u Gaspari tal-kumenti ta' seksivja tagħhom jina mort Pakistan jina stessa biex nara l-effetti ta' dan il-disastru naturali, l-effetti negativi li jinħassu fil-pajis, umma nistaw jajdu li dan kienu dan kien l-ar dizastru naturali li għadġara. U meta tqajt mal-Prim Ministru tal-Pakistan jina fit-22 ta' Settembru u verament apprezza il risposta li ta' l-Unjoni Ewropea u u qal illi verament konna kuraġuzi bil-mod sa kif aħna ħadna azzjoni kif iddeskriva il-kummissarju. Hemm bżonn li aħna nkomplu niżguraw li nieħdu azzjoni bl-iktar mod xira. Il-Kummissjoni issa konformat mal-proposta leġislattiva sabiex naqtaw it-tariffa u nizlu sa zero li tkopri 27% tal-esportazzjonijiet tal-Pakistan l-Unjoni Ewropea illi tista' issaħħaħ l-esportazzjoni u l-ekonomija tal-esportazzjoni tal-Pakistan 100 miljun euro fis-sena. Aħna rridu niżguraw li dan il-ftehim politiku li ntlaħaq mal-mexxejja politiċi issa jsir verament azzjoni fir-realtà u nagħtu għajnuna li verament għandhom bżonn il-Pakistan aħna wara kollox l-ikbar imsieħ l taħħom fil-kummerċ. U jiena qed nisma' wkoll il-kollegi li qed jitkellmu nafu li aħna rridu nkunu ġusti però fis-sissin ambizzjużi fil risposta u reazzjoni li ħanieħdu. Nafu li naturalment il-risposta tagħna u l-azzjoni li ħanieħdu trid ukoll twassal benefiċċji ekonomiċi lill Pakistan, però fl-istessin aħna rridu nqisu wkoll is-sensitivitajiet tal-industrija tagħna u anke tal-Istati Membri u ta' dawk il-pajjiżi li huma l-inqas sviluppati permezz ta' din il-proposta aħna din nkunu ambizjużi għad nkunu kuraġġużi però fl-istess nkunu ġusti ma' nfusna kif ukoll ma' nista' Pakistan. Grazzi. Grazzi ħafna sur uh, Karim sa' sur Higgins. Signor President, l-arar dizastruż kellu bżon ta' ħafna għajnuna, specialment nejnu l-mittelf tifel u tifla illi kienu kienu spiċċaw izolati u kienu ħaj spiċċaw imutu bil-ġuħ minħabba ma kellomx ikellu u xorb. Aħna nafu li it-qassim tal- dawn l-affarijiet bxejn, ta' zrira bxejn jistgħu jgħinu l-irkupru tal-prodotti tal-ikel, però il-distribuzzjoni tal-biċittar ukoll lil um, l-nis tal-Pakistan jistgħu jgħinu wkoll ilu minna 140 sena illi għad kien hemm bżonn illi nagħtu din lajnuna u aħna rridu naraw ukoll illi il-flus u lajnuna tmur fidejn dawk li verament għandhom bżon, fidejn il-bdiwa illi għandhom jibbenefikaw minn prezzijiet ġusti għal l-sforzi agrikoli tagħhom u mhux minn noqogħdu nintilfu fi spekulazzjonijiet fis-suq. Grazzi ħafna Sirja Muscardi. President Kummissarju, aħna l-kolim ħazba nħabba l-arar il erdu l-Pakistan u minħabba id-batija fl-ekonomija. Iżda aħna mħasba wkoll bil-proposta tal-Kommissjoni anke jekk insistew dwar fl-inizjattiva l-kapijiet tal-Istatu tal-Gvern. Il-proposta tal-Kommissjoni hija marbuta l-aktar dwar l-eżenzjoni tad-dazju fis-settur tat-tessuti. U l-ħwejjeġ li jirrappreżentaw is-60% tal-esportazzjoni tal-Pakistan valur tal-beħ li huwa dak ta' 200 miljun euro għat-tessuti u 510 miljun għal ħwejjeġ. Il-koll huma karatterizzati mill-produzzjoni lokali u f'żoni li ma kellhomx jaqsmu mal-arar. Jidher dan tħassib politiku huwa indirizzat biex nażlu għajnuna mirata li ma tagħmilx ħsara lis-setturi strutturati tal-ekonomija Ewropea. Sospensjoni tad-dazi sejra twassal għal bosta problemi fis-setturi tat tessuti u tal-ħwejjiet fl-Ewropa se jintilfu ħafna postijiet ta' xogħol fit tliet snin li huma previsti mir-regolament. Dawn huma miżuri illi huma integrati mal-sistema GSP Plus li ser jitkabbar fl-2013 anke għal Pakistan. Kummissarju, aħna l-koll nafu bil-fatt li qegħdin nadottaw miżuri eċċezzjonali unilaterali għaliex aħna irdu nejnu pajjiż kbir, pajjiż fqir li nsab f'diffikultà minħabba l-kriżi li laqtitu. Ġija, pozizjoni pożizzjoni tiegħu marret tal-lar minħabba l-kriżi ekonomika u minħabba in-nuqqas ta' ġustament għal regoli tal-WTO. Dawn jipreferu pajjiżi diġà żviluppati bħacċina ċina u l-Indja u mhux pajjiżi aktar foqra. Iżda miżuri eċċezzjonali li jgħinu pajjiż ma jistawx ifissru kriżi għal pajjiżi oħra. Il-proposta tal-Kummissjoni għalhekk trid titranġa sew trid tiddiversifika s-setturi li huma involuti u għaldaqstant anke il-produzzjoni u l-esportazzjoni mill-Pakistan. U trid taċċetta wkoll dawl ieħor b'ċertu riflessjoni serja fir rigward tar rispett ta' drittijiet tal-bniedem u ġlieda kontra terrorizmu. Il-Pakistan irridu ngħinuh, iżda rridu ngħinuh permezz ta' ftehmiet ċari anke li jirrispettaw is-sitwazzjoni attwali politika ġewwa reġun. Grazzi ħafna Sinjura Andres Barea. Grazzi ħafna Sinjura Presidenta, Sinjura President, Sir Kommissarju. Nafu illi dan id-dizastru wasal għal fatt li hemm eluf ta' nies li għandhom bżon dil-lajnuna umanitarja. Spanja għamlet kontribut importanti ta' 11 miljun euro. Dan huwa għal għajnuna strateġika għall iżvilupp għal pakistan Il-Kummissjoni saħqet fuq 75 eh, linji ta' tariffi li mhux ħajkun hemm dwana u dazjum post eh, mhux ħajkun hemm dazjum posti fuqhom, ġifieri apparti minn hekk nafu illi t-tessuti ħajkunu il-prodotti prinċipali li ħajkunu esportati mill-Pakistan, il-Kummissjoni għattejt li l-lista tal-prodotti ma tistax tinbidel fil-fat. Spanja tirrappreżenta 16% tal-kummerċ li tisir mill-Unjoni Ewropea bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi dwar it-tessuti fil-Belt ta' Valencia fil-fatt Il-settur ta' tessuti ta' Valencia huwa settur illi huwa settur importanti ħafna li għad iktar qoddim minn dak tal-Ġermanja u Franza. U aħna nafu illi din is-sitwazzjoni tista' torqod ħafna l ispanja u għandna bżonn ta' analiżi strateġika ta' din is-sitwazzjoni. Intom analizzajtu l-kapaċità ta' produzzjoni tal-Pakistan, ħaristu li x'inhija s-sitwazzjoni U għan intom ħajkolkom u koll l-evalvazzjoni tal-impatt tal-annwali ta' din il-proposta. Grazzi ħafna. Issu sur Fjellner. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena nixtieq ngħid li lajnuna li għandha tingħata lil pakistan hija xi ħaġa pożittiva u naħseb illi hija xi ħaġa pjuttost impressjonanti li l-Kummissjoni ddeċidiet fuq miżuri daqshekk malajn aħna nafu li għandna bżonn il-flus u r-riżorsi, però rridu naraw x'irwol aħna għandna sabiex naraw jekk dawn il-flus sabiex dawn il-flus jingħataw fil-ħin illi tant għandhom bżonnhom bħalissa nista l-Pakistan u aħna ek u ġifiri nieħdu reazzjoni mill-iktar fis possibbli ħalli nkunu nistgħu ngħinuhom issa llum qabel għada. Din naħseb li tista' tkun tweġiba tajba għal dak li ġara illi werwerna fil-Pakistan, però aħna nafu wkoll li ma naħsbux li rridu ninterpretaw bħala proċess politiku twil żejjed iżda aħna issa għandna bżonnu issa il-Pakistan issa għandhom bżonn għandha bżonna din l-għajnuna u mhux xi sena oħra, aħna nafu illi imbosta kampanji ma' ħafna produtturi ta' tessuti li jinsabu kontra l-importazzjoni tal-prodotti tal-Pakistan fl-Ewropa, però aħna hawnhekk irridu nieħdu azzjoni llum qabelada u U għawek aħna fuq hekk qed nitkellmu fuq din id deċiżjoni rridu nuru għawek ukoll illi Mem lebda opportunità oħra milli nappoġġaw aħna din il manna ebda alternativa oħra iżda li nappoġġaw din il-proposta. Grazzi ħafna se ngħaddu għal parti tal keċ tiegħi u nixtieq illi ngħidilkom illi għal minuta biss tistaw titkellmu. Nkella ma jitkellmux il-kollegi kollu li xtiq jitkellmu. Naddu għall-ewwel kollega, Snjura Kon, Komi. Iwa bda l-intervent fil-qosor tiegħi nixtieq ngħid li ma naqbilx fir rigward ta' sospensjoni ta' dazju favur il-Pakistan għal tliet snin u dan fuq 74 linja tat tariffi fis-settur tal-ħwejjeġ u tat-tessuti. Jiena mħasba dwar konsegwenzi negattivi fuq l-industrija Ewropea l-iktar dik Taljana u fuq it-telf ta' impjiegi fl-Ewropa għal settur illi diġà tlaqat ħażin sew mill-kriżi ekonomika. L-iktar qed naħseb dwar l-SMEs fis-settur illi aħna qegħdin nippruvaw ngħinuhom b'kull mod u dawn ser ibatu ħafna danni. Din mhix ħaġa żgħira minħabba li l-Pakistan fil-bidu ta' din is-sena impona dazju ta' 15% fuq l-esportazzjoni tiegħu tal-qoton biex joħloq nuqqas ta' inċentivi tal-provvista tal-materja prima. Huma tippruvaw iżommu l-materja prima tagħhom qegħdin jippruvaw jiksbu rati ta' kambju aħjar għall esportazzjonijiet tagħhom. Jiena nifhem li hemm bżonn ngħinu pajjiżi li għandu ħafna problemi li iktar minħabba l diżastru naturali li huwa kellu. Lajnuna li qed nimmaġina huwa li aħna nikkontribwixxu biex natu infrastruttura tajba u nużaw il-ħaddiema lokali. Grazzi ħafna, Sina President, Sur Kummissarju, mhux daqshekk faċli niddiskutu fuq il-fatti, aħna din nitkellmu fuq mit-telf tifel u tifla illi kellhom bżonn tal-ajuna tagħna, iżda hemm ukoll miljuni ta' bdiewa li palissa qegħdin fit-toro mitlufin hemm bżonn iva l-Unjoni Ewropea tajn illum qabel għada. Nafu u koll illi aħna rridu nejnu bliktar mod siwi u fl-aħjar fejn liktar hemm bżonn. Din hija xi ħaġa li intqalet bosta drabi minħabba li rridu naraw li l-għajnuna tagħna tkun ġusta u li aħna naturalment rridu nejnu lill Pakistan però rridu naraw jekk din l-għajnuna ix tasal Għand dawk li verament għandhom bżonna. Issa jina naħseb ukoll illi irridu naraw eżatt x'effetti din l-għajnuna ħajkollha fuq is-sitwazzjoni tagħna fl-Unjoni Ewropea, aħna nafu li rridu ngħinuhom, ma hemmx dubju dwar dan u nittama li permezz ta' din id-deċiżjoni u proposta tal-Kummissjoni li qed niddeċidu dwar aħna verament ikunu nistgħu ngħinu lin-nies tal-Pakistan. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signor President, nixtieq li nitkellem fuq xi ftit minn kummenti li smajt hawnhekk f'din id-diskussjoni. Il-Pakistan qiegħed jipprova joħroġ minn dan il-problemi illi spiċċa fihom wara dan l-arar ma sibx li hija sorprendenti illi il-fabriki mhumiex qegħdin f'dawn iż-żoni ta' li kienu merqa fil-fatt għalhekk huma qegħdin jikomplu jipproduċu, però d-distribuzzjoni tal-flejjes mill-dawn l-esportazzjoni tradizzjonali hija importanti ħafna aħna nafu li l-infrastruttura, l-iskejjel, l-enerġija, eċċetera, tiddependi minn dawn il-flus, però nafu illi Eh, f'dak li għandu x'jaqsam il-gvern li kien demokratikament elett, ma tantx huwa daqshekk kif ċenti f'dak li għandu x'jaqsam il-ġbiru tqassim tal-flus li jiddaħħal mit-taxxi. Li kieku l-Pakistan kellu settur industrijali ħafna iktar wies aħna kieku ma konniex nifukaw daqshekk fuq settur tas-settur tat-tessut. Ġifiri, nistgħu issa noffru l-opportunità l-Pakistan kun jista' jgħin l nnifsu biex joħroġ minn din il-problema. Grazzi ħafna. Grazzi, it-traġedja li seħħet fil-Pakistan għandha bżonn illi aħna nkunu eh, nuru solidarjetà magħhom, però m'għandix laqqas t-perikola s-settur tat-tessuti fil-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea. Aħna nafu illi dawn huma reġunijiet, hemm posta reġunijiet li huma affettwati, però aħna rridu naraw ukoll koll illi rridu neħdossib il-kondizjoni tal-kummerċ. Nafu kol li dawn huma benefiċċji importanti, hemm bosta benefiċċji importanti fl-Ewropa u l-industrija tat-tessuti hija importanti għall-Ewropa, ma nistawx aħna naraw li jkun hemm problema lina, problema ta' qatt, pereżempju f'dan is-settur, ma jistax ikun, ma tistax tkun skuża din sabiex issa jkollna problemi ta' qatt f'dan is-settur. Hemm bżonn li aħna nippreservaw il-xogħlijiet hemmhekk. Il-budget tas-sena 2010 li huwa li qed jipprovda jipprovdi wkoll dan il-flejjes għal-settur tal-produzzjoni ta' żraben jiena nixtieq nkun naf x'inhuwa l-proposti għal dan. Grazzi ħafna. Sur Morgan. Grazzi President, jina naħseb li huwa paradoss l-Unjoni Ewropea flok tiddefendi l-postijiet ta' xoltan qiegħda tpoġġihom friskju. Qed taħbi l-konsegwenzi possibbli li se jkun hemm wara din l-azzjoni bonistika tal-għajnuniet umanitarji. It-tnaqqis ta' da sol tlet snin li ġejjin l-iktar għal li jiġu mill-Pakistan jista' jkisser is-settur tal-manifattura fl-Ewropa u wassal għal kriżi għar minn dik li għanna palissa b'telf ta' 120.000 post illi 40.000 minnom jinsabu fl-Italja. L-Pakistan irridu najnu, iżda ma nistawx nadottaw mizu soft, soft measures meta pers pajizi oħra din ibatu minħabba li falsifika tal-prodotti tat tessuti l-iktar pajizi azjatiċi b'mod partikolari ċina il-Kummissjoni mistax tagħmel miżuri bħal dawn u tagħmel ħsara li tali tirrappreżenta 30% tas-settur tat-tessuti fl-Ewropa. Jiena naħseb li flimkien mal-Pakistan irridu ngħinu wkoll lill-SMI tagħna biex huma wkoll joħorġu mill-kriżi. U nagħmlu dazzi u kwoti fuq il-prodotti li ġejjin mill-Asja. Jiena ġej minn Prato u aħna l-nies ta' Prato iddejjaqna u tqażżizna minn b'dawn il-miżuri. Grazzi, Sur Papa Nikolaw. Din metapitiki biomekanija. Simiġu. Grazzi ħafna, Iva, jina nishtiq infakkar illi il-Pakistan fil-fat huwa l-erba li gbar eh, produttur Dak li għandu xaqsam is-settur tas-settur, ġifri tistgħu timmaġinaw fil-fatt li dan huwa suġġett li huwa diffiċli għalina l-koll naturalment aħna nixtiequ illi ma nkunux protezzjonisti, nixtiequ illi nkunu kemm jista' jkun liberali kien xaqsam il-kummerċ, però kif qalu l-kollegi, speċjalment il-kollega Melo, huwa ġej minn pajjiż illi l-ekonomija tal-Portugal, pereżempju, jiddependi fuq settur tas-setturi u aħna minnaħa tal-Greċja wkoll nixtiequ nżitu xi ħaġa aħna wkoll nafu li huma għandhom ħafna problemi, però fl istessin li l-għajnuna tagħna tkun ikkontrollata mhux naqbdu u najnu bla aħna eh, nafu illi l-flus illi aħna din natu l-Pakistan jintef u blaħjar mod fejn l-iktar hemm bżonn u li dan ma jkunx ta' pis għal kumpaniji Ewropej. Grazzi ħafna. U eh, kienu xkelli tollogu dor ta' pari? Is-Sur Kelly jekk jogħġbok. Minix ser noqgħod nidħol fid-dettal ta' din is-sitwazzjoni iżda jiena nemmen li din hija ta' importanza kbira għal Pakistan. Kif qalu kollegi oħrajn u ta' interess li jkun hemm reġim stabbli eh, f'reġjun daqshekk eh, volatili. Unjoni bbażata fuq paċi prosperità ċittadini tagħha għandha tkun fuq qudiem led biex iġib paċi prosperità fil-finanza partijiet oħrajn ta' dinja la' sa' jiena nappoġġa dan il-punt il-lejla, pero nixtieq li l-Kummissjoni tirrispondi bissieħ il-punti ta' Sur Higgins u oħrajn jistgħu jiggarantixxu li l-għajnuna eh, li ser jagħtu ser tmur lil dawk li ħaqhom u mhux lil eh, ċertu kapijiet grazzi. Grazzi Sur Kelly. Is-Sur Kostinger. Grazzi ħafna il-traġedja tal-Pakistan nafu li waslet tal effetti li qasbis konna qegħdin nistennew, aħna nafu l miżuri li proponit il-Kummissjoni sabiex nerġgħu nistabilizzaw l-ekonomija tal-Pakistan huma kontribut importanti ħafna min-naħa tal-Unjoni Ewropea sabiex ngħinu l-Pakistan ħalli joħorġu minn din il-kriżi, però jiena naħseb u koll f'dak li għandu xieqsam din lajnuna rridu naraw li din lajnuna verament għatwassal għal lajnuna li aħna nishtiq u aħna ma nistawx sempliciment noqodu eh, natu l-flus minna ma naraw li l-flejes tana verament din jgħinu sabiex nil-qulanijiet illi edin eh, ninvesta fija. Eh, aħna rridu naraw il-lajnuna tana verament tkun sostenibbli għalli bekk huma jkunu jistgħu jibnu infrastruttura li permezz saħħu ma jistgħu jgħinu lilha infushom u aħna rridu wkoll naraw li jkun hemm kriterji ta' sostenibilità f'dak li għandu x'aqsam produzzjoni tal-bioetanol. Fkaristopoli, u eh, kienu Silvestri se. Grazzi. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Silvestris. Wonder if this, does the speaker appreciate Il-kellim eh, japprezza li għall-inqas din id-darba aħna mhux qed niddiskutu l-għajnuna iżda referenzi ta' kummerċ u għal daqstant din tagħti l-opportunità lil Pakistan li jirnexxilu joħroġ mill-problemi li jinsab fih bl-isforzi tiegħu stess. Ma nafx eżattament jekk il-kellim japprezzax dan il-fatt. Ja, la' glaube, Iva, jina naħseb dan huwa l-element li aħna fil din diskutu bħalissa, naħseb li aħna rridu naraw illi l-miżuri jkunu kemm jista' jkun ċari ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw li verament ikun hemm għajnuna sostenibbli u mbagħad hemm il-kwistjoni wkoll ta' li ma' konsekwenzi ħajkollhom dawn il-flejes u li aħna din ninvestu bħala għajnuna, grazzi. Għaj, enna libto, Grazzi, naddi kelma l sur Silvestris. Dubju ke xeneċi. President, nix dubju li jemħtieġa li n-intervjenu minħabba dizastri naturali l-arar illi kienem fil-Pakistan. Iżda irridu nistaqsu li nanfusna xtib ta' għajnuna għandu bżon dan il-pajis u xtib ta' għajnuna tista' tagħti l-Unjoni Ewropea. L-azzjoni tkun waħda maġla, iżda tkun waħda effettiva. U jien fuq l-effettività tal-azzjoni proposta mill-Komissjoni għandi xiftit ta' dubju, għandi ħafna dubji. Didilli li proposta li għanda ħafna vojt, ħafna punti dubjużi li tista' tintervjeni fuq l-industrija ta' tessuti jew tal-ġilda u ma tkunx biżejjed effettiva. Tista' tiġġenera aktar problemi, twassal għal aktar faqar fl-Ewropa, tpoġġi tigrava situazzjoni fl-Ewropa li huwa settur illi diġà jinsab bosta problemi. Issa li nifavorixxu dan is-settur ifisser ngħidu dik il-parti tal-pajjiż fil-Pakistan illi lanqas biss sofrew l-arar. Aħna rridu noħolqu kompetittività u żvilupp imma qegħdin irridu ngħinu l-dawk il-postijiet illi soffrew l-arar u għalhekk din it-triq tal-neħu dazzi jidilli li għatri li miex tajba il nseguwa u aħna għal-daqstant ma naqblux maħħa, grazzi President. Grazzi Sur Selfistris. Wasalna fit tmiem tal KHDI eh, issa naddu għal kummissjoni. Signora President, Jiena nixtieq nammela ċara ħafna li l figuri li qegħdin nitkellmu dwarhom jammontaw għal volum ta' kummerċ għal ta' 900 miljun euro u Fil-fatt dawn ser ikunu esportazzjoni addizzjonali lis suq Ewropew bil-Pakistan ta' 100 miljun u l-importazzjonijiet infushom bilanċ sieħ għall-Unjoni Ewropea ser ikun ta' 50 miljun biss għaliex bħala riżultat tal-pożizzjoni iktar favorabbli uh, biex jesporta lis suq Ewropew ser jkun hemm xi trip ta' tri diversion. Ġifieri dan ifisser li ser ikun hemm min jitlef fuq xi opportunitajiet tas-suq Ewropew u l-impatt sieħ ser ikun ta' 50 miljun euro bażi annwali. U jien qed ngħid dan għaliex għal oħra smajt f'dan id-dibattitu li 120 xogħol e, se jintilfu. Naħseb li l għandkom fuq il-mobile tagħkom calculator U tistaw tikkalkulaw li jekk l-Ewropa ser titlef 120,000 xogħol xogħlijiet għaliex hemm 50 miljun importazzjoni, allura hemm problema fuq l-industrija tat-tessuti indipendentament minn dak li qed jiġi fil-Pakistan għandha sant din hija xi ħaġa serja. L-ewwel punt. It-tieni punt. Aħna aħna ħadna konsiderazzjoni s-sensitivitajiet tal l-industrija ta' tessuti Ewropea u f'din is-sitwazzjoni diffiċli li tista' tinsab fiha din l-industrija. Il per eżempju l-ozor miħomx parti minn dan, jaqasa uh, tessuti oħrajn li jintużaw fid-dar mumiex parti minn dan kollu. Al kontrarju però, ħafna prodotti Ehm, semi-finished huma parti minn din. Dan ifisser li jekk mhumiex finalizzati għal kollox il-produzzjoni tagħhom ser tiġi finalizzata ġewwa l-Ewropa u allura din ser tkun tajba l-importazzjoni ta' dawk il-pajjiżi e, minn dawk il-pajjiżi li qegħdin jiffinalizzaw dan il-prodotti. Allura aħna e, studjajna sewwa ħafna dik li tista' tkun ta' proposta tajba għal Pakistan li ma tagħmilx ħsara kbira lill industrija Ewropea għaliex aħna wkoll ħirġin mill-kriżi, kriżi fejn l-ekonomija mhijiex uh, waħda daqshekk faċil timmaneġja. Kien hemm ukoll punti xi kummenti fuq l-esportazzjoni tal-qoton, hemm skarsità uh, tal-qoton uh, fis-swieq dinija u għamennu li l-Pakistan huwa wieħed mill-ikbar produtturi tal-qoton dak li għandif maħi huwa li la darba jkonna dawn dan il-ftejim, la darba ħna naraw li jiva nistaw nsibu xi konklużjoni, naħseb li jkoll nistaw nitolbu lil pakistan li l-industrija ta' tessuti tagħna ikolla biżejjed qoton biex tkun tista' tipproduċi ta' skem qed jitlob is-suq. Eh, għaliex fil-verità niskartita fis-suq eh, dinji għal qoton u hemm nuqqas ta' varjetajiet tal-qoton ukoll. U memx il-varjetajiet kollha li għandna bżonn disponibbli. Għaldaqstant aħna ser ikonna attenzjoni speċjali, għasanatu attenzjoni speċjali għal din il-problema. Nixtin nikkonkludi, Signora President, billi najt li meta tanalizza s-situazzjoni fil rigward tal-Pakistan, dak li huwa meħtieġ huwa iktar għajnuniet u iktar kummerċ. Għandna bżonn ta' tnejn li huma. L-Unjoni Ewropea kienet qed tikkontribwixxi 320 miljun euro, 60% ta' dak li talbu Nazzjonijiet Uniti fil-bidu. Għandna ser nibqgħu nagħtu għajnuniet. Kummerċ mhuwiex għajnuna kif intqal f'din il-plenarja. Kummerċ ifisser tagħti opportunitajiet lill ekonomija tal-Pakistan biex tipproduċi u tesporta u kol biex tagħti xogħlijiet lin-nies li għandhom bżonn dawn ix-xogħlijiet. U jiena naħseb li hija għodda essenzjali fil-kupru ekonomiku li aħna għandna natu, natu opportunitajiet addizzjonali ta' kummerċ il pakistan Però din miex kwestjoni ta' kummerċ, ġifiri inti ma tistax tindirizza eh, li l-dawk li jibbenefikaw minna. Għalix, u jek ħafna faċli meta tkun taf li il-kummerċ għandu nuqqasijiet tiegħu għandu djufijiet tiegħu. Naħseb li għandna bżonn iż-żewġ elementi, għajnuna u kummerċ. Għaldaqsant aħna t naħdmu fuq iż-żewġ possibilitajiet. U minnu u nista' najdilkom ngħidilkom dan kif qalu din il-plenarja, aħna din nitkellmu dwar reġun li ġi mil qut ħażin ħafna ħafna membri parlamentari mill-Italja għamlu intervent. Nista' nifhem li t-territorju tal-Pakistan li huwa marra huwa madwar viġin ħafna territorju tal-daqs territorju tal-Italja. Irridu nżommu f'maħna li dan huwa reġun sensittiv ħafna ġeostrateġikament importanti ħafna u importanti għalina għas-sigurtà tagħna wkoll u ikun perikolus ħafna l-Ewropa jekk dan ir-reġun isir reġun instabli. Għaldaqstant naħseb li nagħmlu dak kollu li nistaw biex nassiguraw li dan ir-reġun jibqa' stabbli Allura dawn huma qatt ta' miżuri li aħna ser nadottaw għandna diskussjonijiet politiċi mal-Pakistan kienna summit riċentament ser nibqgħu għaddejjem dawn id-diskussjonijiet qatt ta' uffiċjali Ewropej kienu qegħdin imorru hemmhekk e, per eżempju l-Kummissarju Giorgeva, fir-rigward ta' għajnuna umanitarja, mar hemm għandna l-pakket tal-għajnuna wkoll li huwa wieħed konsidrevoli u għandna wkoll għandna approċċ ekonomiku fir rigward ta' iktar għajnuniet. Jiena naħseb li u nispera li dan ser ifisser xi ħaġa konsidrevoli għal-Pakistan u jiena konvintu ukoll li permezz l-għajnuna għall pakistan sa ċertu punt ikun qed ngħinu lil nfusna wkoll grazzi. Grazzi. Il-Kummissarju. Għalaqna dan il-punt, issa ngħaddu għal-punt li jmiss. Rapport mill-Onorevoli Muscardini. L-indikazzjoni tal-pajis tal-oriġni ta'